fuq żewġ rapporti l-ewwel eh, kien abbozzat mill-Onorevoli Osman Karas l-aċċess għal finanzja l SMEs u l-żieda ta' diversità tal-finanzjamenti tal SMEs fl-Unjoni ta' Swiq Kapitali u ir-rapport eh, ieħor li se jkollna debattitu fuq kien miktub mill Krasnodevski kif nisfruttaw blaħjar mod potenzjal ta' inta impjiegi fl-SMEs. Zoċ punti importanti ħafna, l ewel net żewġ rapporters. l ewel kellem issa sur Karas. Kommissarju, eh, President, Sinjuri, aħna qed niddiskutu dan ir-rapport dwar finanzjament tal-SMEs Eh, fil tal-Unjoni ta' Swi eh, Kapitali. U jiena nħeġġeġ il-Kamra illi eh, l-Unjoni ta' Swi Kapitali fl-Europa għandhom ikunu nfaslin skont għall-SMEs. L-SMEs għandhom ikollhom il-kapaċità li kollhom aċċess għas-swieq kapitali. nixtiequ li s kapitali fl-Unjoni Ewropea ikunu għas-servizz tal-ekonomija reali. L-intrapriżi żaru medji kif ukoll il-mid caps huma parti importanti tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u għalhekk aċċess tal-SMEs għall finanzjamenti eh, kien fuq l-aġenda politiku għal ħafna żmien issa u hija ħaġa li għandna nappoġġawha u anki nistenduha l-SMEs fl-Unjoni Ewropea però mhumiex uniformi. Għandek modelli eh, kommerċali differenti skont id-daqs tagħhom, l-istat tal-iżvilupp, l-istruttura tal-finanzjament u anki l-aċċess legali, l-aċċess għall-finanzjament għandu jiġi żgurat waqt il-ħajja kollha tagħhom. Il-banek jibqgħu jkunu importanti bħala sors ta' finanzjament tal smes u għalhekk qed insejħu għall aċċess isir faċli għall-self mill-banek, għall-SMEs li dan jiġi estis. Jiena kont involut fir regolament tal-banek tal-2013 u provajt nizguraw li jkun possibbli ikollok kondizjoni aħjar għall-SMEs. U nisht li dan il-fattur ta' poċ ġi estis u jinżam. L-SMEs mhumiex il-kaġun ta' kriżi u għalek? l-estenzjoni tal-fattur tal, tal ta' appoġġ huwa ġust u hija kwistjoni ta' ġustizzja u hija ħaġa raġonevoli li għandha ssir. Ħaġa iżjed importanti fil-gwad ta' dan ir-rapport ta' 41 paġna hija il-ħolqien tal-one-stop shop f'kull stat membru għanna jkonna situazzjoni fejn kullim kien fl-Europa l-proċeduri biex twaqqaf il-kumpaniji ikunu iżjed sempliċi kull stat kwalunkwe kumpanija kwalunkwe stat membru mill-bidunet tagħha sal-finanzjament eh, trid tagħmel eh, l-affarijiet kollha f'salt wieħed. Eh, u qed insejħu għal database biex l-SMEs daħlu il-proġetti tagħhom u anki l-bżonnijiet tagħhom għal finanzjament u bekk ikun iżjed faċli biex ikollok kuntatt mal-investituri kien fl-Ewropa. Il-ħames għaj. tiegħi huwa li għandna bżonn noħolqu programmi u proġetti biex nżidu il-, il, il, il il fat li l-intraprenditori jkunu jistaw jifmu il-finanzjamenti jekk ikollhom l-arfin finanzjarju ikollhom il kurraċ jipprovaw xi ħaġa ġdida u jiksbu bek sorsi ġodda ta' finanzjament u anki jieħdu riski. inħedġu l-Unjoni tas swieq Kapitali biex jiffokaw fuq l-SMEs. nixtiequ niżguraw li jkun iżjed faċli għal smes biex ikollhom il-self mill-banek, iżda anki biex ikollhom eh, possibilitajiet oħra ta' finanzjament u anki li jkollhom one-stop shop. Inħeġġeġ li l-Kamra kollha tappoġġa r-rapport grazzi ħafna membru onorevoli. Issa rapporter tat-tieni rapport is-Sur Krasnodevski eh, ferba minuti. Ringrazzjak, Signora President, nixtieq nirringrazzja il-Shadows għal eh, kooperazzjoni fitħija ta' dan ir-rapport. Kena l-istess għan hawnhekk. U għacċar kem kemm Eh, kemm huma importanti l-SMEs fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea iżjed minn 90% ta' kumpaniji Ewropej huma żgħar jew medji fid-daqs tagħhom. Għandhom impatt enormi fuq il-ħolqien tax-xogħol, ikkontribwixxew għat kabbir tax-xogħol fl-aħħar snin fl-2014 kien 71% tal-xol fil-fat fil-settur mux finanzjarju u il-Parlament u l-Komissjoni it-nejn diversi drabi ħadu l-inizjattivi biex jizguraw li l-izvilup tagħhom it-tkabbir tas-suq illi huwa hija koperta mill-SMEs. Illum qed niddiskutu wkoll il-finanzjament tal-SMEs fis-swieq kapitali Issa l-SMEs għadhom qed jaffaċċaw ħafna problemi. Il-kapaċità tagħhom joħol u x-xogħol għadha għadna ma, ma neħdux vantaġġ min, minna u jinsabu f'pożizzjoni indaqs fir-rigward tal-korporazzjoni tal eh, tal-kumpaniji tal multinazzjonali u l-kumpaniji kbar. Il-pożizzjoni tal-SMEs fl-istati membri hija il lix dan il-rapport ġi miktub għanna regolamenti li mhumiex stabli, il-deċiżjonijiet mirrati li mhumiex ġusti u l-wis diligenza tal-amministrazzjonijiet fiskali. Kumpaniji l-gbar jisom huma iżjed privileġġjati meta mqabla mal-kumpaniji li huma iżar u bekk irridu nieħdu konsiderazzjoni l-impatt tagħhom fuq dan il-kumpaniji. Ir-regola li ir-regola l-istess regola għal kulħadd taħtem bħala diskriminazzjoni kontra l-SMEs. Għanna jkonna pozizjoni twassal għal diskriminazzjoni fejn il-kumpaniji l-kbar jistaw jieħdu vantaġġ tar regolamenti esistenti. Il-kumpaniji żgħar huma zvanġaġġati speċjalment fil-gwad tal-amministrazzjoni burokratika bil-biżida ta' regolamenti u dan wasal għal iżjed spejjeż għal kumpaniji u qed jifaċċaw il ixkil tan-nuqqas ta' personal peress li l-edukazzjoni ma twassalx għal taħlita eh, xirqa tal-ħiliet ħafna professjonijiet kienu e, e, saru akademiċi wis biex najdu hekk. U menx biżejjed enfazi fuq il-prassi professjonali. Il-pozizjoni li zjed diffiċli tinsab fil- fil-reġjun tal-Europa ċentrali fejn għanna dominazzjoni ta' multinazzjonali u anki f'naħat tisfa tal-Europa fejn il-konsolidazzjoni fiskali laqtet il-iswi eh, għal-prodotti tagħhom, specialment il-pajizi fil-periferija tibatu minn nuqqas tal-persuni li għandhom edukazzjoni tajba wara l-brain drain, wara li telqu l-iżjed intelligenti ehm, dan għad jaffetwa dak il-raġunijiet. Kondizjoni tindaqs ifissru e, u ne il il il-president waqaf il-kellim. Madam Chair, Honorable kellim li jmiss. Il-priorità tal-Komissjoni Ewropea hija li nżidu il-xogħol. l smis huma kruċjali ta' dak kollu. Jiena kuntent li qed għandi din opportunità biex niddiskutu l-aċċess għal finanzjamenti tal smis It-titjib ta' dan huwa ċentrali għall-Unjoni tal-Swieq Kapitali tagħna. Nixtieq ringrazzja relaturi, iż-żewġ relaturi li kellna u xadows kollha tal-li Um, ħadu um, ħarsu b'mod komprensiv dwar dan il-punt u anki ta' xi azzjonijiet li jistaw jistaxħu il-Komissjoni eh, publikat xi komunikazzjonijiet fuq l-Unjoni ta' Suq Kapitali huwa parti importanti tal leġenda tagħna biex inżidu x-xogħol tagħna fl-Ewropa. Aħna Diġa resaqna diversi azzjonijiet li jisaw jgħajnu l-SMEs, dawna jinkludu l-proposti biex ehm, neġu nħarsu li l-reġim tal-prospektus biex l-kumpaniji kunu jisaw e, e, ikollom il-finanzjamenti. Aħna se, e, se, se, definixu il- ehm, Se nirrevedu il-regolament tal-fondi eh, Ewropej u anki il-regolamenti diversi regolamenti biex eh, nappoġġaw l-investimenti favur is-soċjetà. Nirringrazzjaw għal-rapport fil-rigward tal-regolamenti u anki fil-rigward tal-regolament għal-suspektu son namlu progress fil adduzzjoni tal-inizjattivi. Issa wasal iż-żmien biex l-emendi naraw l-ewwel azzjoni ta' CMU u nbidlu l-fokus għal prioritajiet il-ġodda. Għanna jkonna progress fejn hemm liżjed potenzjal biex nżidu l-iswiq kompetali biex ikonna kompetizzjoni u l-għażla u niżguraw iċ-ċertezza biex għandna bekk ninvestu mod trasconfinali qed nasbu dwar il-possibilità ta' ta' swiq ta' pensjonijiet fl-Unjoni Ewropea biex niġġieldu il-sistemi tal-taxxa għanna bżon dekwita għonek biex ikonna eh, swiq fil-servizzi finanzjari u biex ikun isir faċli biex neġan ristrutturaw il-dejn eh, kommerċali. Senres u proposti fuq il-debt equity bias kif ukoll affarijiet oħra u se nippubblikaw il retail Finance eh, Action Plan Se naraw kif nistgħu nappoġġaw il-swieq finanzjarji tal-pensjonijiet se nikkonsidraw kull għażla anki leġislazzjoni ġdida. Barra minn hekk il-Kummissjoni se t-proponi proposta fuq il-ristrutturar kommerċali u anki biex nagħtu l-intraprenditori biex ikollhom il-bidu ġdid. Nixtiequ eh, nilħqu xi żoni eh, eh, oħra nishtuq naraw xista jisir iżjed fil-finanzjamenti u bekk se jkollna strateġija ġdida xogħol tal-Kummissjoni hawnhekk biex noħolqu l-ambjent xira biex ikonna suċċess kull inklużjoni Ewropea l-aċċess fil-komunikazzjoni fisser iżjed finanzjamenti għal kumpaniji kollha illi inkludi l-SMEs dan jkun bazat fuq ix-xogħol tajjeb biex nappoġġaw finanzjamenti taħt il-Fond Ewropew għall investiment strateġiku. Għandna iżjed minn 200 ftehim għall finanzjarju intermedjarji u intermedjarji finanzjarji u dan qed jimmiraw lejn iżjed minn 200 elf SMEs fl-Ewropa iżda is-self mill-banek jibqa' l-sors li jisir importanti għall-SMEs għanna niproponu nispandu il-trattament favorevoli għal SMEs fil-rivediment li ġej fil-regolament appostu. F'dan il-kontest għanna bżon l-Unjoni tal-Swiq Kapitali iżjed minn qatt qabel u bekk għanna nżidu xolna. Rapport ta' Sur Kazaskensti jaffokaw fuq il-startups u biex ikonna qafas u nfittxu l-appoġġ fir-riformi strutturali nappoġġaw Eh, l-enfasi fuq l-ħiliet. L-leġenda ġdida l-ħiliet tfittex iżjed ehm, komunikazzjoni mal-SMIs u l-komunità tal kummerċali l entreprenitorjat għandu jkun għazla eh, illi tattira l gruppi zvantagġati għacċess għal mikrofinanzi għandhom jizguraw dan. Il-Komissjoni hija tal-istess opinjoni illi min jaħdem għal rasu miex panaċeja u hija tal-ikbar konsiderazzjoni rridu nappoġġaw ekonomija li tgarantixxi il-xogħol eh, li huma xogħol li huwa tajjeb. il rapporti tijak eh, timira l-aspetti li għanna nħarsu li għan firwa ta' bil-dritti soċali Ewropej u għalek faċilitazzjoni tal-SMIs għandhom ikollhom l-attenzjoni bla waqfin tagħna u bekk nirringrazzjakom għax-xogħol tant produttiv ta'kom. Köszönöm szépen, nos a vita Grazie ħafna, komissarju. Qabelna nibdew id-dibattitu. Aħna ser nissemew li l-kellima fisem il-komitati l ewwel net il-kellim fisem il-komitat tal-budget is-sur Kuzmijuk. President, Komissarju, jiena nixtieq nifoka fuq il-punti li ġejjin. L-SMEs huma responsabbli għal iktar minn 50% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u 70% ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea. Hemm differenza bejn dawk żgħar u dawk midi għandhom mudell ta' negozju differenti. L-aktar sors importanti ta' finanzjament għall smes kien is-self tal-bank, tal-bankijiet, tal-banek. rwol kbir tal-finanzjament huma swieq kapitali u programmi ora tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tat 200 biljun euro iktar għal dar programmi. Grazzi ħafna. Et nifittex li sur ġunon imma ma nistax insibu għalhekk mux se nisemaw l-opinjoni ta' Komitat fuq l-Izvilupp Reġjonali, il-kallim li jmiss Sur Morgano fisem il-Komitat tal-Kultura u Edukazzjoni. Grazzi. Diġa intqa li l-kumpaniji Zaru medji huma il-mutur tal-ekonomija Ewropea u fostom l-SMEs u mikroimprezi fis-settur kulturali u kreattiv għandhom rwol importanti ħafna biex iħarsu jipromuovu d-diversità kulturali lingwistika Ewropea u anki l ispeċifiċitajiet tagħha dawn jirrippreżentaw 4.5% tal-ekonomija Ewropea u jħadmu madwar 6 miljun u 300 persuna. Dana nistgħu nqabluh ma' dawk in-nies li jaħdmu fil-qasam tal-banku tal-assikurazzjonijiet mod partikolari żgħażagħ bih 15-29 sena bil-kompetenzi tradizzjoni storiċi tal-territorju ma mhux faċilment li jiddelokalizzaw imma għandhom bżon ta' garanziji materjali u jiddependu kol fuq il ċerti elementi u għalek għandhom aċċess diffiċli għal u għalek għandhom bżon soluzzjonijiet speċifiċi b'mod partikolari f'din l-era ta' trasformazzjoni digitali għalek hemm bżon illi l-SMEs għandhom bżon jaddottaw soluzzjonijiet kompreti li jisu il riski u il- Mirjada kif ixħalu għasannak għadok suta kija. Grazie għaf nisan dil kelma li sinjura Nirjada fissem il-komitat tal-budget. Grazzi ħafna, Signora President. Hemm xi punti f'dan ir-rapport illi huma diżappuntanti m'hemm xejn dwar il-bżonji differenti tal-SMEs bħalma l nafu il settur tal-SMEs kien mil-qut ħażin ħafna mill-kriżi finanċjarja mill-2008 finanzjamenti inqetew aħna qed nippenalizzaw lil dawn il-kumpaniji meta it-tax breaks qed jingħataw lil kumpaniji multinazzjonali. Kien hemm ukoll ftehim bejn il-Gvern Irlandiż ftehim ta' taxxa wkoll. Irrid ikun hemm l-appoġġ għall-iżvilupp ta' ħiliet ta' intraprenditorija. Irrid ikun hemm aċċess għall kreditu ta' m'għandux ikun ostaklu għall SMEs tagħna dawn huma l-bażi tal-ekonomija tagħna joħolqu xogħlijiet u jippromovu l-iżvilupp lokali. Grazzi. Grazzi. Qed infittex lis-Sinjur Novakov, però ma nistax naraħ lanqas. Naħseb illi qed nejjew. Issa wasalna fit-tmim tal-opinjonijiet tal-kumitati issa ngħaddu għal kelliema fisem il-gruppi politiċi l-ewwel kelliema Sinjura Klun fisem il-PPE għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja li sur Graznowski għar apport għall paċenzja tiegħu wkoll fix-xogħol tiegħu u wasal rapport koerenti li jaqat l-opinjoni tagħna ta' kif l-SMIs għadhom jiġu appoġġjati. Jien aħna nappoġġjaw l smi su startups Importanti li startups ma jfallux wara sena jew sentejn li jintaw il-finanzjament nafu li dan huwa punt delikat, nafu l-valur tal-SMEs fil-ekonomija tagħna iħadmu design miljun persuna fl-Ewropa. Tkellimna ħafna dwar dan fil-debattiti ta' qabel. Però rridu ngħidu wkoll li l-kumpaniji multinazzjonali Jajnu lill-SMEs u dawn jiddependu fuq il-multinazzjonali. Għax hemm katina. Għalhekk hemm rwol importanti ir-rapport jiffavorixxi t-neħija ta' burokrazija u inqas regolamenti għal startups u SMEs dan ifisser regolamenti iktar regolamenti iktar intelligenti u mhux inqas konku persuna li trid tħol fin-negozju hija soġġetta għal regolamenti, però dar regolamenti għandhom ikunu iktar intelligenti. Però hemm pjan ukoll innaqsu il-peace fuq il-negozju. Rridu namlu aktar faċli u iktar ħisa li tagħmel li tiftaħ kumpanija u timpiega n-nies. Hemm spejjeż pero jina najt illi x xogħol huwa element importanti ħafna. Ma nistgħux innaqsu l-ispejjeż tax-xogħol. Ma nix niffokaw fuq li innaqsu il-spiża tax-xogħol, Iridu nirrispettaw ħaddiema, grazzi. Grazzi. Issa serna naddi kelma lis sur Simon għal Żewġ minuti, grazzi, Signor President. Grazzi u koll l-rapporter għal rapport tajjeb ħafna, grazzi tal-approċ kollaborattiv u kooperattiv. Sibna ħafna affarijiet inkomuni, aħna naqsmu ħafna mill-opinjonijiet ta' xinu l problemi nafu kif sensolvu għom, pero għanna dejjem l-istess diskussjoni fir-reġjun tiegħi hemm 378 elf SME dejjem jikber dan numru. Hemm ukoll 178,000 persuna qiegħda tajjeb li nifhmu l-importanza ta' dawn il-SMEs. Il-banek però mhumiex qed jersuq rib il-konsumaturi tagħhom. Hemm void fejn mhux vijabbli b'mod kummerċjali għal banek sabiex iselfu l-SMEs u dal-void irrid jintela mill-settur pubbliku b'approċċ intelligenti sabiex ikun hemm investiment minnaħat tal-pubbliku. Hemm ħafna eżempju fir-reġjun tiegħi fejn dan qed isir b'mod tajjeb, però rridu nżidu dal-investiment b'mod konsistenti wkoll. Irridu one-stop shops. Irridu niddiversifikaw il-self irridu nkunu ċari wkoll li hemm void fejn hemm self li mhux vijabbli għal banek għax dan huwa riskju relatat ma' spejjeż ta' tranzizzjoni. Dan il-vojt irid jintela mis-settur pubbliku. Issa ngħaddi l kelma li sur oġok minuta. Grazzi, Signor President, Signori. L-SMEs huma design fil-mija tal-kumpaniji kollha huma jipprovdu żewġ terzi tax-xogħlijiet kollha fis-settur li mhux finanzjarju fl-Unjoni Ewropea. Rapport jefasizza l-importanza tad diversifikazzjoni tal-finanzjament tal-SMEs qed jgħid ukoll illi għandhom ikun hemm faċilitajiet anzi irrid il l-amministrazzjoni rekwiziti fiskali rridu jkunu aktar faċli. Il-banek xorta dom l-gbar sors ta' finanzjament tal-SMEs. Jiena naħseb illi appoċ jista' jkun ta' suċċess. Jiena nirringrazzja r-rapportar kooperazzjoni tiegħu meta nġu rapporti nifsu jiena tal-opinjoni illi jesprimi b'mod tajjeb is-sitwazzjoni attwali tal-SMEs, però għandi l-impressjoni illi numru kbir ta' emendi dajfu r-rapport innifsu. Grazzi ħafna. Grazzi il-kellima li mis għanda ħafna ħin. Is-sinira Dlabajova għanda żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President. Komissarju, l-SMEs edin ħafna l-qalbi għaliex jiena bdejt il-karriera tiegħi hemmhekk jiena bħala MEP ħerqana ħafna li jkolli feedback minn dan is-settur. Aħna rridu najnu l-SMEs u jekk rridu nagħmlu dan irridu nistaqshom x'għandhom bżonn. Din hija l-istat tiegħi ta' passi nistgħu nagħmlu. L-ewwel irridu nagħmlu rabtiet iktar diretti bejn il-ħiliet tal-gradwati u il-bżonijiet tas suq tax-xogħol. Irridu ninvestu f'dawn il-ħiliet. It-tieni il-Kummissjoni trid tiżviluppa programmi ta' suċċess bħal Erasmus dawn jatuna zaza ta' edukazzjoni għolja għandna diġà tlifna ġenerazzjoni u m'għandniex nirrepetu dan l-iżbal. L-startups jagħmlu l-industrija tagħna iktar moderna u digitali. U dan jirrikjedi aktar ħiliet, anzi ħiliet differenti, irridu naqdu flimkien għodot finanzjari differenti bħal dak ta' eh, koezjoni, programmi bħal Orizzonte 2020 u l-komplement. Irrid ikollna qafas legali stabbli u nagħmlu regolamenti li jkunu opportunità għall kumpaniji mhux xi ħaġa li ta' ostaklu. Irridu nindunaw illi l-SMEs joħolqu żewġ trezzi tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea u huma importanti fl-innovazzjoni u fl-intraprenditorija l-SMEs ta' suċċessu ma' kruċjali għal tkabbi ekonomiku f'kull pajjiż u fl-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. Irridu nappoġġaw l-SMEs u din għandha tkun priorità kruċjali tagħna. Grazzi li sur Krasnodewski rapporter jina ħerqana l-iktar kooperazzjoni. Grazzi għal dak kollu li tagħmel għall smes Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lis sinjura Rodriguez. Grazzi. Il-kumpaniji żgħar u medji huma il-motur ta' l-ekonomija Ewropea. Fil-Galizja l-SMEs jirrappreżentaw um, ehm, 99% tal-kumpaniji kollha u għandhom rwol importanti x'jaqdu. Imma sfortunatament hemm din il-politika neoliberali li qiegħda toħloq kompetizzjoni żlejali. Hemm sussidji pubbliċi u lajnuniet imorru lil kumpaniji multinazzjonali. U dawn iħallsu inqas taxxa Jekk aħna rridu nsolvu l-problema tal-SMEs, hemm bżonn li nwaqfu darba dejjem il-politika tal-austerità nagħtu aċċess lil dawn il-kumpaniji l-kontratti pubbliċi u finanzjament u nippromovu il-ħolqien ta' bank pubbliku. Huwa essenzjali li nwaqfu l-ftejmiet ta' kummerċ ħieles li huma inkompatibbli mal-attività tal-SMEs hemm bżonn ukoll li nagħtu dinamiżmu ġdid li s eh, servizzi bażiċi bħal agrikoltura u s-sajt. Grazzi. Grazzi kellim li miss sur Koberna żewġ minuti. Grazzi ħafna Sinjura President. Irrit ngħidlek illi l-Unjoni Ewropea tagħmel politika politiki li jkunu kontra l-investiment. Il-negozji għandhom bżonn ta' ċertezza fil-affarijiet ta' taxxa. Imma jekk nistaqsu lil Apple sabiex ħalsu 13 il-biljon euro, l-Unjoni Ewropea bidlet is-sinifikat ta' għajnuna statali sabiex takkomoda lilha nnifisha. X'inhi l-aġenda? Huwa hija li inneħħu l-attenzjoni minn fuq l-evażjoni tat-taxxa. Irridu nespandu il-sinifikat ta' għajnuna statali irridu nabolixxu il-kompetizzjoni ta' taxxa b'mod komplett sakemm ma jkunx hemm inċentiv sabiex is-servizzi pubbliċi jkunu aktar effiċjenti u hija ironija li l-Kommissjoni tal-Kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea qed tintuża sabiex tellimina l-kompetizzjoni fl-aħħar mill-aħħar se jkollna servizzi pubbliċi inqas effiċjenti u jkunx tkunx tkun it-taxxa nirċievu minn Apple wara Brexit naraw li jekk l-Unjoni Ewropea il-Renju Unit jibqa fil-Renju Unit, aħna soġġetti mhux biss regoli tajnu ta' statali imma kontroll ta' taxxi tagħna wkoll l-inċertezza u tassazzjoni mingħajr rappreżentazzjoni tagħmel aktar importanti li ir-Renju Unit jitlaq mis-suq uniku u l-Brexit għandu jkun illi nitilqu mis-suq uniku l-Unjoni Ewropea ma tifhimx in-negozji kemm żgħar, kemm medju, kemm kbar. Grazzi ħafna. Is-Sur Mono minuta. Grazzi, Sinjura President, Sur Kommissarju Aħna nisimaw ħafna fuq l-SMS bħalli kikurs il-ħallilin ta' Brussell jafu xaġa dwar kumpaniji żgħar kemm minnkom diġà fermajtu ċek ta' salarju minn kella għamiltu xi ordni il sur Barroso issa qed jaħdem ma' Goldman Sachs u juri eżattament xi sarra fil-Kummissjoni Ewropea. Hawnhekk xiswa il suq intern Ir-regoli tal-kompetizzjoni permettew il-barranin jixtru jew jinvestu f'kumpaniji Ewropej naraw saġġara ġara Balstom u li xtrat minn General Electric. Dak li qed jiġri huwa mhux aċċettabbli u insupportabbli għall-SMEs għalhekk għandna bżonn ta' politika interna tal-talba. tal talba hemm bżonn li jkun hemm swieq li jkunu riservati għall smis nazzjonali aħna xettiċi dwar is-swieq tal-kapitali u li nwexxu l-kapital permezz ta' swieq finanzjarji, is-swieq huma ċikliċi għallek u ma jitolbu li kunem ritorn maġġel fuq l-investiment il-patrioti jirġaw jirrevedu il-sħubijiet mal-banek. Għawnek il-presidenta tinterrompi lil kellim. Uh, do you accept a blue card from... Taċċetta blue card sur Coburn. Taċċetta mistoqsija minn għant sur Coburn. Uh, I'd just like to ask. Nishti nistaqsi. Jiena nisimpatizza mal problemi ta' Franza u l-SMIs nafu li jibatu ħafna ma taqblux miej illi risposta għal dan u għalli Franza tinaqat ma ma ranjoniet ma fi Brexit eh, Signora Lopen diġa il-sugġerit dan taqbel miegħi. Sur Mono, Iva, grazzi, jena naf li inti eh, taqbel ma l-idea tal-Brexit, ovvjament, Iva, din hija soluzzjoni ma qabel ma niprovaw Frexit, Eh, għal Franza jiġifieri aħna se niprofaw li ninegozjaw eh, f'waqt summit Ewropew fuq tnejn jew tliet kriterji bħal dawk tar-Renju Unit, ġifieri li joħorġu miż-żona Schengen u nkopru l-governanza ekonomika nazzjonali li rridu aħna bħal Renju Unit illum. Grazzi. Na most, hogy ilyen jól megbeszéltük ezt a kérdést, Káza képviselő. Issa li diskutejna din il-kwistjoni nadi l-kelma l-Sur Káza huma s-saħħa tal-ekonomija Ewropea. Li naħdmu sabiex insaħħu l-SMEs u mezz li bih nigarantixxu xogħol fil-preżent u għal futur fih dan l-Unjoni Ewropea. Issa meta dawn nkunu jistgħu jimirħu f'suq ħieles u fis-suq ħieles naturalment ikunu dawk il-membri li huma dawk l-istati membri li huma membri tal-Unjoni Ewropea li huma fi ħdan din il-familja naturalment qegħdin naraw kif nagħtuhom aktar mezzi innaħħulhom l-ixkiel illi setgħu sabu lilhom infushom fih speċjalment waqt il-kriżi finanzjarja. Naturalment kif intqal dan l-aħħar fl-Ingilterra b'mod partikolari meta pajjiż jagħżel li joħroġ mill-Unjoni Ewropea out is out. U allura ikun tajjeb li wieħed qabel jibda jitkellem dwar x'ha jibda jinnegozja meta jibda jiġi biex jitlaq mill-Unjoni Ewropea jrid jifhem li barra mill-Unjoni Ewropea ma jistax ikollok aċċess għal dak li huwa bidritt ta' membri stati li jiffurmaw parti mill-Unjoni Ewropea iva rridu naħsbu f'dan l ispirtu imprenditorjali ta' persuni ta' kull età u għandu jiġi inkoraġġut u mnaqqax fis-soċjetajiet tagħna ewropej. irridu li l-għażla sabiex wieħed jibda negozju tkun waħda attrajenti u li tinkoraġixxi u tistimola l-ispirtu innovattiv sabiex dan jirnexxi. Għandna sfidi, żgur li għandna sfidi. Imxejna biżżejjed u żgur li ma mxejniex biżżejjed. Però naħseb li bl-esperjenzi tagħna lkoll bil-ħidma anke u rrid hawnhekk nirringrazzja lir rapporters tagħna li ħadmu sabiex jaraw li din l-ispinta lill-smes aħna rridu nsarfuha f'iktar xogħol u għandna postijiet fejn għandna sfortunatament ħafna qatt u naturalment jekk nagħtu spinta l smes inkunu qegħdin ukoll insolvu l-problema tal-qatt fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Köszönöm képviselő úr. Pavel képviselő úrnak adok szót kettő percben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 Bħal eh, politikanti kollha u wkoll nappoġġa lill smes u l imprenditori Ewropej għaliex dan jikkontribwixxu għal tkabbir u għall iżvilupp soċjoekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Għanna nofru kondizzjonijiet aħjar għal ħolqien ta' impiegi ta' kwalità tajjeba eh, fiħdan l-SMEs Irridu l-ewwel nifaċilitaw l-aċċess għall-informazzjoni għall finanzjament imma wkoll aċċens issemplifikat għal kontratti tax xiri pubbliku. Irridu naqsu il-burokrazija għal xejn, niġġieldu l-ekonomija moħbija, niġġieldu l-frodi u noħolqu qafas leġislattiv stabli u prevedibbli. Dawn l-affarijiet diġà intalbu minn ħafna SMEs pajjiżi ma mhux pajjiżi biss Xuħut se jgħidu iva, faċil wieħed jgħidu dan imma biex tamlu, però aħna jekk irridu verament inkabru l-kompetittività tal-SMEs Ewropej dawn il-miżuri rridu nimplementawhom immedjatament u ma jridux ikunu kliem sabiħ fuq il-karta id-differenzi li jeżistu bejn il-multinazzjonali u l-SMEs rridu jitqisu sabiex ikun hemm kompetizzjoni lejali dwar in-nuqqas ta' kompetenzi fih dan l-SMEs għandna bżonn ta' kooperazzjoni akbar bejn l-istati membri, il-kumpaniji, il-trade unions, il-sistema edukattiva sabiex inbidlu s-sistema ta' taħriġ u tal-edukazzjoni biex namlu tajjeb u nalqu id-distak li jem bejn il-ħiliet u l-bżonnijiet ta', suq tax-xogħol. L-SMEs għandhom ukoll responsabiltajiet lejn l-impjegati tagħhom u manna qatt innaqsu il-prezz tax-xogħol billi innaqsu il-protezzjoni tal-ħaddiema għaliex inkella se jkollna sistema ta' prekarjetà fl-Ewropa bl-istess mod l u ukoll jridu jeliminaw id-differenzi bejn it-trattament ta' zazax eh, u jiggarantixxu l-istess salarji għal nisa u għall irġiel L-Ewropa għandha ħafna dmirijiet lejn l-SMEs u titoffrilhom qafas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 huma design fil-mija tal-intrapriżi kollha fl-Unjoni Ewropea ħadmu ħafna nies huma responsabbli għall-innovazzjoni tkabbir ekonomiku. Ir-rapport mill-professur Krasnodewski huwa ta' valur kbir għaliex għandu rakkomandazzjonijiet importanti ta' kif nużaw il-potenzjal tal-SMEs aħna qed nanalizzaw xi riskju wkoll per pereżempju l burokrazija jew l-assenza tal xi ħaġa tmur kontra l-brain drain u skills mismatch. Dan huwa dokument però importanti ħafna grazzi ħafna. Il-kalim li jmiss Van Nivenhazan minuta u nos. Grazzi ħafna. Jiena naqbel mal kelliema li qalu l-SMEs u mal bażi tal-ekonomija tagħna fl-istati membri kollha u importanti li jekk irridu li l-ekonomija tirkupra dawn il-kumpaniji ikollhom il-finanzjament biex jilabu r wol tagħhom ser niddiskutu e, direttiva tal-prospektum tal-waqt. Din naħseb li hija pass fid-direzzjoni tajba. Hemm ukoll il-proposti sabiex intejbu regolamenti għal finanzjamenti. Però mhux il-kumpaniji kollha se jibbenefikaw minn dan. Jiddependu fuq il-banek fit-80% tas-self. Irridu nagħtu aktar importanza l opportunitajiet ġodda li jeżistu online bħal crowdfunding u pjattaformi oħra hemmhekk l-SMEs jistgħu jikkuntattjaw lill investituri b'mod dirett jiena għalhekk nappella l-Kummissjoni sabiex tiżgura li tingħata biżejjed attenzjoni lil dawn il-forum differenti ta' finanzjament għax jistgħu jgħatu xi ftit tajnuna l-SMIs. Grazzi mill-ġid li rapporter rapport eċċellenti. Grazzi ħafna il-kellim li mis. u Assur Lopez Permeho. Minuta. Grazzi. Il-kompanija Zaru Medji huma il-sinsla tal-modell tal-produzzjoni tagħna u fiż-żamma tal-impjiegi u il-produzzjoni fit-territorju tagħna. Madana kollu il-SMEs huma medda mill-politiki Ewropej. Minnaħa il-konċentrazzjoni bankarja li riżultat mill-bailout fejn qabel kien hemm modell diversifikat tipi differenti ta' banek, banek pubbliċi u le li jistaw jifinanzjaw lill smis issa biss banek kbar illi mandom xejn ma mal-ekonomija reali illi jibatu il-kreditu fl-spekulazzjoni il-finanzjament ta' multinazzjonali kbar għaskapitu tal-produtturi żgħar. minna l-oħra in-nuqqas fit-talba minħabba tnaqis fis-salarju fin-nefqa pubblika innaqsu il-tħul għall-SMEs u issa qegħdin situazzjoni finanzjarja mwera l-Unjoni tal-Kapitali mhijiex is-soluzzjoni mirakoluża għal din il-problema kif qed jgħid ir-rapporter, anzi nkunu qegħdin nitfaw iktar polvri fuq in-nar u nkunu qegħdin forsi eh, nistennew li jitfaqa' xi kriżi oħra bħal dik li qegħdin għaddejjin minna bħalissa. Grazie, grazie eh, President. Grazie President. Il-lejla jena smajt eh, kważi kollha l-interventi pożittivi ta' persuni li iħobbu l-importanza u għandhom għal-album l-importanza tal-intrapriżi tal zaru medji. Dana eh, jieġobni jiena qed nara li anki l-lum qed nipprovaw eh, huwa diffiċli biex naraw x'inhi il-problema realment għal dawn l-SMEs mhuwiex aċċess għal kreditu għal darboħra. oħra ġewwa l-Unjoni Ewropea qed niddeċidu qed ehm, naraw it-tibna ma naraw xitravu fajnejna. Hija l-monita unika Ewropea illi hija problema għall-intrapriżi sar u l-Bank Ċentrali Ewropea qed tajtek għall-intrapriżi sar rimedji li ma jagħmlux fl-ewwel post il-problemi tagħhom fil-problemi tagħhom in-nuqqas tal-aċċess għall kreditu iżda in-nuqqas ta' domanda ta' klijenti ta' swi biex joħorġu l-prodotti tagħhom illum l-euro eh, qed iwassal għal tawwiġ kbir tal- tal-intrapriżi saru medji, il-Fond Monetarju Internazzjonali et u l-Oksi et dan hija ħaġa sempliċi ħafna biex tifhimha llum il-pajjiżi ta' naħa ta' fuq l-intrapriżi u żaru medji tat-tramunt tagħna għandhom situazzjoni fejn għandhom eh, eh, għandhom um, il-huma evalwati inqas 20% waqt li dawk tisfel għandhom evalwazzjoni ta' 20% għazjet. L-SMI se jkomplu jgħalqu f'dan il-kas u il-regolamenti imposti mill-Eurostat fil-gwad tal-tħol. tal tħol kien tifiċli ħafna għall-SMEs din hija problema kbira li l-Ewropa qed tirrifjuta tara. Jiena ma naċċettax li napparteċipa f'din il-logħba tal-massakru u ngħid aħna nixtiequ nagħmlu xi ħaġa importanti għall-SMEs għandna nsarmaw il-monita unitarja l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Au Parlement fil-Parlament Ewropew insejna kemm il-rapport ta' dan it-tip rajna biex dejjem ta' parsi nitkellmu naqbżu għall-SMEs issa li l id-dikjarazzjonijiet sbieħ il-gvernijiet tagħna ma jridux jipproteġu l-kumpaniji tagħna mill-konkurrenza żlejali tal pereżempju ċina, anzi iddeċidew li jorganizzaw id-dumping soċjali intrakomunitarju bid-direttiva skandaluża fuq il-ħaddiema stazzjonati. Fi Franza l-SMEs qegħdin ibatu l-ar daqqa ta' mill-liberalizmu u mill-istatizmu. Hemm konkurrenza salvaġġa għaskapitu tal-ekonomija reali mill banda l-oħra ħafna burokrazija, fiskalità qawwija u kera u e, e, inflazzjoni li hija qiegħda toħno il-kumpaniji żgħar. Aħna rridu natu l access għal finanzjament lill smes nerġaw impoġġu l-banek għas servizz tal-kumpaniji u nerġaw nibilanċjaw it-taxxex fuq il-kumpaniji. Aħna ma nistax naċċettaw l-effett ta' taxxa fuq fi Franza fejn il-kumpaniji il-żar iħarsu 22% ta' taxxa u l-kbar 8%. Dank, Frau Presidentin, Herr Grazie. Signor President, Commissario. dan huma rapporti tajba fil-futur tal-SMEs tajjeb li jkollhom finanzjamenti. Nixtieq nirringrazzja lir rapporters illi ilhom jindirezzaw dawn is-suġġetti importanti tal-SMPs. Jistaj kien imur kollox wartu żgħar li kieku ma smajni sinjali differenti mid-direttiva tal-maternità. Din hija kwistjoni li ta' fidejn l-istati membri u hemm ħafna regolamenti, hemm ukoll kwistjoni tal-paternità. Irridu l-benefiċċju tal-qatt, il-paga minima. Mbagħad ngħidu li l problema hija l-outsourcing hawnhekk fil-Parlament Ewropew ma smajniex, anzi ma talimniex il-lezzjoni ta' Brexit. Aħna dejjem in noħolqu kumpaniji ġodda, korpi ġodda, qed nagħmlu aktar birokrazija lill kumpaniji. Huwa importanti għal SMEs anzi u l-politiċi sabiex jissemmew il-vuċi tal-SMEs. Il-lejla tajba, sinjuri, grazzi President. L-ewwel jena jiena nixtieq nirringrazzja l rapporter għax xogħol li għamel fuq ir-rapport u nir nirringrazzja lill-Kummissjoni u l-Kummissarju Dombrovski għad dibattitu importanti għaliex irridu infaslu id-direzzjoni li tittaqbad il- it-triq li tittaqbad l-ekonomija reali fl-Ewropa jekk tirkupra verament. Huwa veru illi għandna sfidi zar u rridu nirrevedu il-politiki il kollha politika l-enerġija sabiex intejbu l-istennijiet ta' tkabbir imma anki l-politiki makroekonomiki, mhux biss il-politika monetarja, ma l-Unjoni tal-Kapital għaliex il-biċċa kbira tal-problemi li għandhom l-SMEs huwa li hemm inqas talba li qed taslilhom mis-suq intern u dana permezz ta' tisħiħ tal- eh, tal-kapacità għaliex eh, urridu neħilsu mid-dumping naħseb il-qbadna direzzjoni tajba Naħseb illi dana nista jgħin l-Komissjoni, l-istituzzjonijiet l-oħra biex ikomplu jaħdmu u l-opinjoni tija hija li dan huwa rapport f'waqtu. Jiena nixtieq nitlob skuża l-Sur Kummissarju li jatawnek fi 11 ta' bil-lejl jisma diskorsi tal-deputati tal-UKIP u tal-Front Nazjonal illi huma eh, l mistħija ta' dan il-parlament. Veru, aħna inna ħafna unnek sijat eh, snin inna unnek naħdmu u huwa insopportabli illi nisimaw dan il-diskorsi mimlijin mibeda li jivvelenaw il-kulħat illi ikomplu saħħu nazjonalizmu eh, li ġallu jistħu lil Charles de Gaulle, lil Winston Churchill, dan huwa issa waslu f'livelli li huma verament inaċċettabbli, intollerabbli. Grazzi ħafna. Iva, Sir Fernandez, wieħed jistennija wara kollox li jekk tuża l-ħin tiegħek biex titkellem mal-MEP oħra. Mela l kartil l-blu se jaslu mbagħad. Se taċċetta mistoqsija tal-Blue Iva. Su Coben, grazzi ħafna, Senjura, grazzi li Sur Fernandez. Inti qed affarijiet dwar ir-Renju Unit li huma ridikoli. Il-Kummissarju inti qed li kellu iwaqqaf li hawnhekk u jaqla ħafna u bekk mhux billi se joqgħod hawnhekk tard biex jisma' l-populisti mux aħjar tkun populista mill-li xaħat bħalek li mintix populist wara kollox. Em, kien hemm mistoqsija hawnhekk. Suppost taqsit mistoqsija hawnhekk biex kollok risposta. Iżda l-istess eh, Ovvjament aħna qegħdin eh, se noqogħdu hawnhekk kemm hemm bżonn għaliex dan il-proġett u l-proġett tal-Unjoni Ewropea mhux se la jentu laqas ħadd bħalek. Aħna qegħdin nappoġġjaw il solidarjetà l-Unjon ta' Asturias, l-Unjon tal-Unjoni l rkupra ta' sovranità eh, Ewropea u intom qegħdin hawnhekk teqirdu, irdu kollox u teqirdu anki l-pajjiżi tagħkom stess. Nagyszerű. Menjum tovab, követ... Tajjeb tajt il-President. Il-kellim li jmiss. Nittamaw li se jitkellem dwar il-punt li għet diskutu, il-kellim li jmiss għal-minuta. Grazie ħafna. Il-Parlament qed jitlob biex ikun hemm iżjed xogħol qed jitlob għal so li fħeles bħala l-panaċea bekk nirrestrinġu l-ispejjeż tax-xogħol biex l-SMEs ikollhom iżjed flessibilità fis-suq tax-xogħol ukoll. Jiena ma xtaqx nwarrab il-xi aspetti tajbin tat-test, il-preferenza għal sikurezza il-ħarsin tal ħaddim u flessibilità fejn binna, iżda ma naqblux mal-filosofija bażika hawnhekk dak li qed jiġi propost biex nizvilupaw il-potenzjal tal-xol, tal-SMEs, Tana ma jwassalx għall in tax-xol ġdid li huma d-denju siguri u laqas nitkellmu dwar drittijiet tal-unions, is-sigurezza soċjali, tal-kontratti kollettivi. Xej minn da kollu, biss il-medicina tal-austerità u tal-, -tal neoliberizmu li diġa fallaw eh, l-istatistiċi juru li l-SMEs huma Eh, naqsu fl-aħħar snin. Grazie onorevoli Franz, tal kazzaċ minuti jek jaġbak. Signora President, grazie ħafna. L-lum et nitkelmu dwar il-finanzjament tal-SMEs fl-Unjoni Ewropea. Nista' naqbel ma' ftit mill-bażijiet tal-rapport l-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija joħolqu l żjed xogħol qed ibatu l iżjed minħabba burokrazija u qed jgħaddu mill-problemi biex kollhom aċċessa finanzi. U ma kollha tibatu mill-problema tal-loro għax huwa stretwis, mhuwiex id-daqs tajjeb mux dastaj palħat fil-fat, kbir wisal xiftit, zar ftit, zar wisal l-oħrajn, iżda proposti fil-rapport biex intejbu il-situazzjoni tal-SMIs mu mux korretti fl-opinjoni tijaj, ma nix bżon il-regolamenti ġodda u ħafna direttivi ġodda mill-Unjoni Ewropea, ma ndox bżonnek l-SMIs għandhom l-oppost, għandhom bżon l-oppost inqas regolamenti, speċjalment minn Brussel mill-waqt tal-Lehman Brothers l-Unjoni Ewropea regolat il-suq finanzjar tal-Unjoni Ewropea sakemm eh, kważi metet u għandna wis eh, suq finanzjarju għandna dawn il-zombie banks u dan huwa parti mill-riżultati tas siċi ta' kriżi tal-euro li waslet tal diffikultajiet tal-SMEs permettit il-salvataċ tal-banek fl-Italja u fil-Portugal issa inneħħom mill-għajnuna dan huwa tajjeb għal-mina ħalla 16 għal-iswiq finanzjari jisa jirkupraw u bekk l-SMEs ikollhom aċċess għall-aċċess finanzjarju u l-kellimni jmiss is-sur Bidgajn għal-minuta u nofsi kjoġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju, l ewwel nett permettu li nifraħ l-relatur għal dan il-rapport li għamel favur l-SMEs. Ja tradizjoni li sur Karas permezz ta' dawn il-rapporti jappoġġa l-kumpaniji zaru medji. L-SMEs huma kumpaniji kif qal il-Viċi President Dobrovski u għaluhom kol ħafna kollegi li huma il-motur ta' tkabbir u tal-ħolqien ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea u għalhekk kull rapport, kull għajnuna ta' kollu li nistaw namlu biex nifacilitaw il-ħajja ta' kull jum tal-SMEs biex eh, dawn l-SMEs ikun jistaw jikbru, irridu namluħ il-kumpaniji Zaru medji qed jiffaċċaw ħafna problemi fl-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari fil-pajjiżi ta' nofsinhar tal-Unjoni Ewropea. L-ikbar problema huwa l-aċċess għal finanzjament jew inkella il-prezzijiet tal-finanzjament differenti illi jridu jiffaċċaw il-kumpaniji f'partijiet differenti ta' żona euro. Dan huwa inġust għaliex effettwa il-produttività. Imma naħseb illi eh, għandna uh, eh, nilqaw ukoll nagħtu merħba lis-suq uniku ta' kapitali u għal wieħed mill-pilastri ta' dak li qegħdin nagħmlu naħseb li bla ebda dubju dak kollu li jista' jiffaċilita l-aċċess għal finanzjament minnaħa tal-SMEs huwa xi ħaġa illi aħna rridu nżommuha f'moħħna u anke nikludu f'dan ir-rapport. Grazzi. tal Gentile kif asszony következik. Signora Gentile, minuta. Grazie President, Sur Kommissarju, memx dubju, il-sistema tal-SMEs tirrappreżenta il-possibilità, l-ikbar possibilità tkabbir l-izvilupp li fisser li nistaw nilħu l-għaniet tagħna l-promozzjoni tax-xogħol. U bekk huwa li siet importanti l-appoġġ għall-SMEs. Is-simplifikazzjoni, l-innovazzjoni, iżjed disponibilità ta' kreditu il ġlieta kontra l-dumping soċjali, dan hemm kontra il-niġildu il-xogħol illegali u għandna bżonn ta' taħriġ kontinu biex intejbu l-kompetizzjoni. Biex ikonna eżiet kwalifiki eh, professjonali miftuħin għal kompetenzi indispensabbli biex nilħu il possi ġodda fis-swieq u għanna bżon ta' kondizjoniet eh, ġusti u il-politika għad-kabbir għanna bżon promozzjoni ta' strumenti li jistaw jgħamlu iżjed inċensi fil-proċess li ta' tħur fi xol ta' dawk li jizjet vulnerabli u fl-axħar iżjed responsabilta soċjali, iżjed responsabilta soċjali biex nġildu il-prekarita biex ikun hemm xogħol għal kulħadd Grazie ħafna l-Sir Stradiċa. Għadek żewġ żewġ pizietu u żewġ miżuri hawnhekk. Kompli s-Sinjura Ġentile. Eh, Nirringrazzja l-Sur Karas u l daw kolla li kontribwew għal dan il-rapport eccellenti. Jina nilqa il-proposta tal-President tal-, -president tal Kummissjoni Ewropea li għanna nestendu u nżidu l-ammont ta' fondi Ewropej għall-investiment li kontribwixxu iktar minn 200,000 SMI. E. Jiena nappoġġa bisħieħ il-proposti li hemm f'dan ir-rapport dwar il-ħtieġa li għanna nħeġġu lil dawn il-kumpaniji biex jużaw il-potenzjal il potenzjal tassu intern għal dak li għandu xaqsam il-finanzjament. Jina is illi l-Viċi President Dombrovski għal xi ħaġa importanti ferm. Għanna bżonn iktar minn qatt qabel ta' unjoni ta' swieq tal-kapital. Meta wieħed iqis issa s-sitwazzjoni tal-Brexit peress li l-ekonomija digitali edha tissaħħaħ l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni għandha toħroġ bi proposti ġodda għal appoġġ finanzjarju lill-SMEs li jkunu innovattivi. Għaliex dawn huma kumpaniji li jaħdmu bidejat u b'applikazzjonijiet konkreti ta' l-ekonomija digitali. Grazzi. Grazzi ħafna u grazie tal-li sammejt mal-ħin minuta għal Sur Sanonato. Grazzi President. L-appoċ għall-SMEs ifisser li nifavorixu l-xogħol, speċjalment fost iż-żaza. Dan ifisser li nifavorixu l-kohezjoni soċali u għalhekk għandna jkollna inċentivi mirati għall smes għall startups u l-mikro intraprizi u għandna najnu għall ħaddiema kwalifikati u t taħriġ għall dipendenti. Il-programm ta' Erasmus għazzaza intraprenditori li għajn fil-kompetenzi biex iwaqfu intrapriza għandha tiġi sviluppata u anki Eh, reklamata. Anki il-gruppi vulnerabli għandhom jiġu mejjuna biex kollhom intraprenditorjat, għandhom ikunu iżjed autonomi. Dan huwa din opportunità ta' soċjali miex użat biżed biex toħloq il-permess ta' xogħol u għal prassi diskriminatorji u biex u anke biex nelbu l-biżijiet burokratiċi għandha ikun hemm iċċess għal kreditu Grazzi. Tom Kefisha. Grazzi ħafna. Minuta nofs. Għas-Sinjura Tonċ. Grazzi ħafna, President. Importanti ħafna illi l-SMEs ikunu fil-qċata tal-lista tagħna tal-importanza, għandhom ikunu ta' priorità. Kull darba li niskelmu dwarhom fil-Parlament tagħna nerġaw ndura l-istess kwistjonijiet naqbel mal-kollegi tiegħi li qalu li kreditu tal-mill-banek kredi minn banek huma s-sors l-li tal-finanzjament tal-SMEs iżda nixtieq xi ħaġa hawnhekk. L-użu tal-mezzi mill-proġetti Ewropej ehm, huwa importanti wkoll. Però xi SMEs ma jkunux jistgħu jikkompetu fil flappel pubbliċi jew fi proġetti oħra x'mandomx il-personal mixti jew li m'għandhomx jew għax m'għandhomx xi dipartiment ta' riċerka jew xi ħaġa simili. U bekk għandna impermettu l-clusters fejn l-SMEs jaħdmu flimkien biex jaqsmu l-personal fuq dan il proġetti u bekk l-SMEs ikollhom aċċess siet faċli għal dawn l-istrumenti finanzjarji. Għandi suġġerimenti ieħor għandna bżonn ta' ambjent isi flessibbli f'kif naħdmu. L-SMEs huma sorġ ta' xogħol enormi fis-soċjetà tagħna u aħna għandna nappoġġaw dan. Għanna nipromovu koll intraprenditorijat waqt iż tal-edukazzjoni. Dan huwa li liżiet importanti. Grazzi, grazzi. Issa nagħti l-kelma lis-Sinjura Pawnova għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President. Fiċi President tal komissjoni kollegi, jien Il-intraprenditorjati, l-istatab jiena niltaqa magħhom kull-jum jgħidu li li biex toħloq u biex jikbru u joħolqu xogħol għandhom bżonn ta' finanzi u opportunitajiet indaqs biex jiżviluppaw l-idea tagħhom fis-suq Ewropew tagħna. Il-kumpaniji ma tridx toqgħod fuq il-sors wieħed ta' finanzjament għandhom bżonn ta' għażliet finanzjarji li għandhom ikunu innovattivi u kreattivi u flessibbli bħal muma l-intrapriżi tal-lum startup ma jridx eh, soluzzjoni tal-one size fits all għandhom bżonn ta' eh, leġlazzjoni nazzjonali tal-Unjoni Ewropea ġusta li hija posta u mirata, rakkomandazzjoni tal ta' kollegi tiegħi jindirizzaw dan il-bżonnijiet iżda jekk m'għandniex bżonn ta' ta' azzjonijiet sodi u leġislattivi ta' malajr eh, ktibna ħafna klips bih iżda għanna bżon nbidlu fazzjonijiet biex nikontribwixxu fix-xogħol u kompetittività nistgħu nagħtu spinta lill-fondi ta' għall-intraprentorjat biex nagħtu għajnuna teknika mill-Istati membri biex niżviluppaw finanzi għabbażi tas-suq para l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea llum ipprovajna li l-impenn jista' jwassal għal rizorsi iżda ma jistax jaħdem waħdu għanna bżon ta' soluzzjonijiet oħra u żgur li nisa nipprovduhom Grazzi. Grazzi. Issa nagħti kelma l aħħar kelma fuq il-lista Isur Benston għal minuta u nafs. Grazzi ħafna Signora President. Nixtieq nirringrazzja r-relatur għal dan ix-xogħol eċċellenti fuq l-SMI nishtiq nixtieq ningrazzja l-Kummissarju Don għal l-impenn tiegħu fuq dan il-pont biex niddiskutu da kollu. Aħna għandna xi strumenti disponibbli għalina u u għanna nuża da kollu li għanna għax minħabba l-kriżi ekonomika twal l-SMI se tisibu diffiċli biex ikollhom aċċess għal bżonnijiet finanzjarji tagħhom U l-kollegi kollha li tkellmu l-lejla indirizzaw dan il-punt u smajna dal-ħodu wkoll minn President Juncker illi se l-irdupjar tal-EFSI il-pjan ta' finanzjament dan huwa pożittiv ħafna iżda xtaq nifoka fuq il-punt il-lejla illi l-implementazzjoni tal-regoli ta' Basel eh, frikwat tal-, tal eh, rekwiziti eh, kapitali numru erba' mamlux is-sitwazzjoni iżed faċli biex ikollhom aċċess għal finanzi mill-banek jew anki fil-gwad tat-titli. U issa s-nervedu din id-direttiva tal-rekwiziti finanzjarji u mill jidher se jkollna ħtiġijiet iżjed stringenti u bekk il-kumpaniji se jkollhom iżjed uh, problemi jekk inqablu situazzjoni fl-Ewropa mal-Istati Uniti naraw li l-SMEs ikollhom aċċess għall-stock market fl-Istati Uniti u hemmhekk għandhom finanzi mill-banek u rridu nieħdu ta' kondu in konsiderazzjoni fir-reviżjoni tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali. Il-kellim li jmiss. 99.8% tal-intraprizi fl-Unjoni Ewropea u 55% tal-GDP u 75 miljun ta' ħaddiema jagħtu kontribut tal fuq il-livell reġjonali u soċjali. Fil-Greċja l-SMEs intlaqtu li żjed mill-konsekwenzi serji tal-memorandum sal-2015 ispiċċaw il-ebu 200 u 47,000 intraprizi eh, u eh, bil-riżultati fil-qat għanna poċ mill-ili huwa mistenni mill-fond tal-EFSI għall-investimenti strateġiċi mill-li jider dana mhux qed iwassal rizultati riżultati mistennijin għall-SMEs biex nelbu l-ostakli għall-finanzjament u l-iżvilupp tal-SMEs għandna bżonn napplikaw malajr il-programmi tal-fond ta' investiment strateġiku u l-intrapriżi żgħar għandhom jużaw iżjed it-teknoloġija l-ġdida. Grazzi. hemm il-bżonn li ntejbu l-aċċess finanzjarju l smis dan huwa element essenzjali iżda ma nistgħux nafaċċaw il-kwistjoni mingħajr diagnosi ġusta. Għandna nipprovaw insolvu il-problema tal-qas ta' finanzjament tal-SMEs mill-punt tal- smis mill punt tal tal-banek dan għamil fisser li ma talimna xejn mill-passat għandna najnu biex nimmobilizzaw is-suq u l-kapitali u bekk u nafu li l-finanzjament tal-intrapriża qed tagħdim il-bżonn illi jkun hemm għajnuna nazzjonali u bekk reġjonali. U bekk jekk nopponu dan jista' jkun banek għal servizz eh, nazzjonali. Wasana fit-tmiem tal-proċedura tal-KGI u s-sanati l-kalma li l-Viċi President Dombrovskis sabiex jara id-dibattitu. Signor President, membri onorevoli, wara dan li skambju ta' opinjonijiet jien aktar konvint li hemm ħafna nistgħu nagħmlu sabiex inkabru l-potenzjal tal-SMEs u naslu għal xogħlijiet irridu naħdmu sabiex intejbu l-ambjent ta' investiment. Um, unjoni ta' kapitali hija importanti f'dan ix-xogħol. Irridu azzjonijiet iktar ambizzjużi wara dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Jiena ħsibt li kienet importanti li jkollna dawn iż-żewġ kwistjonijiet diskussi fl-imkien għax huma marbuta fl-imkien. Nirringrazzjam tas suġġerimenti tagħkom il-Kummissjoni ser tibqa' taħdem magħkom kif biex nintegraw setturi is-settur li huma imsemmija fil-żewġ rapporti. Grazzi ħafna. Viċi President, issa serna dil kelma li rapporters l-ewwel Sur Karas. Għandilek il-kelma żewġ minuti. Senjuri. Id-dibattitu u n-numru ta' kelliema f'dan il-ħin juru kemmi kwistjoni importanti li nsaħu l-finanzjament għall-SMEs. Memxa ngħidu kemm importanti Nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha li ħadu sen fil-dibattitu u l-shadows li ħadu mu bisħi sabiex naslu għal dan ir-rapport. Pero nixtieq ngħid li l-fakar tad-dibattitu tagħna kien il-finanzjament u d diversifikazzjoni ta' sorsi ta' finanzjament tal-SMEs fil-Unjoni kapitali. Ma rridux iħarsu lejn kollox f'daqqa waħda. Is-suq l-Unjoni ta' Suq Kapitali trid tkun possibilità sabiex niffinanzjaw l-ekonomija reali. ma rridux niffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għall kapital però nestendu wkoll għalhekk irridu nestendu l-FC. Sissa l-SMEs il-parti relata ta' SMEs kienet ta' suċċess hemm l-Erasmus għal intraprendituri żgħar u l-SMEs hemm il-lat tas-suq uniku u tal-negozji żgħar. l-implementazzjoni tal-kriterja ta' Basel. L-implementazzjoni ta' Basel fl-Ewropa ma trix tkun bl-istess mod bħal l-Istati Uniti għawek 80% tal-finanzjament tal-SMEs huwa self, però dan huwa pass importanti li jkollna unjoni tas-swieq kapitali sabiex nifinanzjaw l-ekonomija reali Issa, t-tini rapporter, is-sur Krasnodevski għal żewġ minuti. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi, Signor President, grazzi tal-komment il-sbir il-li smajt dan il-dibattitu. Nishti nżid xi ħra. oħra edna ħafna dwar il-finanzjament u l-aċċess għall finanzjament kemm importanti dan kollu għall iżvilupp tal-SMEs, però irrid insemmi xi ħaġa oħra. Din hija xi ħaġa li ma semmitx sissa, dan kollu ma jistax jintlaħaq fl-iżvilupp tal-SMEs mingħajr ma nippromovu l-kultura ta' intreprenditorija. Riċentament kien hemm starriġ fost studenti universitarji fil-Ġermanja jistaqsi jekk kienu x'interessati li jkunu intraprendituri. ħafna mill-istudenti nisa qalu li jridu jaħdmu fl-amministrazzjoni statali u ħafna mill studenti rġiel ukoll. Umbat fit-tieni hemm istituzzjonijiet kulturali għan-nisa u għall-irġiel l-industrija tal-karozzi dan juri illi l-ispirtu tal intrapreditorija għandna nożzuh fl-Ewropa għaliex mill-jidher mhux priorità in-nies jaħsbu li l-aħjar opportunità ta' karriera ili jaħdmu għall-amministrazzjoni statali. It-tieni kumment. Xi ħaġa li semmejt qabel però nixtieq nerġa' nikkumenta dwar. Fir-rapport tagħna aħna qedna li hemm differenzi kbar bejn l-SMEs fi stati membri speċifiċi diffikultajiet differenti. Il-livelli ta' ostakli huma differenti wkoll, irridu nieħdu konsiderazzjoni differenzi wkoll għaliex il-problemi huma differenti għall kumpaniji fil-Polonja u f'pajjiżi oħra pereżempju. il kummissjoni trid tikkonsidra dan ukoll. Grazzi ħafna ta' dawn idejat, serna naqda d-dibattitu. Il-vot